baqalija għaliex dawn id-dikjerazzjonijiet bil-miktub huma parti tassew importanti mill-ħidma tagħna. Issa ngħaddu għal votazzjonijiet. L-ewwel net ser nivvutaw dwar ir-rapport mill-Onorevoli Beres dwar l-emenda tar-regolament numru 1927 li jistabilixxi il-Fond Ewropew ta' ġustament għal globalizzazzjoni. Għanna proposta kollha kemm minnu favur kontra astensjonijiet tgħaddi. Issa dwar ir-riżoluzzjoni leġislattiva għandna votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Kulħadd ivvota? Votazzjoni magħluqa. Taddi. Il-punt li jmiss il-vot dwar sitt mozzjoni ta' rezoluzzjoni dwar is-sitwazzjoni fil-Palestina. Għanna Azzjoni għal eh, konġunta sar nifutaw dwar riżoluzzjoni kollha kemm jeminu favur, kontra, astensjonijiet. Tgħaddi maġoranza kbira. Proset. il-punt li jmiss il-mozzjoni għal riżoluzzjoni mill-Kumitat hemm fil-Kumitat tal-Ambjent dwar Rio Plus 20 u Summit ta' Rio Plus 20 fejn nibdow paragrafu numru 4 minnu favur kontra astensjonijiet. Rridu nagħmlu verifika elettronika, l-votazzjoni hija miftuħa. Votazzjoni magħluqa. And it's been adopted. Paragraf Taddi. Paragrafu 5, emenda numru 19, Votazzjoni mm, maqsuma l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-tieni parti għalhekk taqgħat tieni parti ser nivvotaw dwar paragrafu 6 emenda numru 3 minnu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Paragrafu numru 8. Emenda orali mis-sur Lajnen, il-President tal-Kumitat Envi. Iva, grazie President, jiena nixtieq niċċara xi ħaġa dwar paragrafu numru 8 għaliex lingwaġġ huwa qarriqi. Fit-test l-antik jgħid huwa mħasseb is concerned dwar il-fokus li nagħtu l green economy bħala waħda miż-żewġ affarijiet ta' Rio Summit. Huwa mħasseb hija negativa negattiva u għalhekk irridu nikdbu concerning dwar il-focus fuq il-green economy pala waħda mill-affarijiet ewlenin tas summit mhux is concerned imma concerning għaliex din mhix xi ħaġa negattiva aħna rriduha din l-ekonomija ambjentali. Din għal-ħodora li xtaqsewni jekk hux xi ħaġa pożittiva jew negattiva. Għandkom xi oġġezzjonijiet? L-ebda oġġezzjoni. Mela allura nistgħu nivutaw dwarha minnu favur kontra astensjonijiet tad-dik. Naddu għal paragrafu 24 emenda numru 16 favur kontra stensjonijiet ma taddix 25 tridu verifika ejjew namlu verifika verifika dwar emenda 16 votazzjoni miftuħa The vote is closed. Votazzjoni maluqa. The vote is closed. And it's been clearly rejected, colleagues. Ma taddix, kollegi. Paragrafu 25 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet di it-tieni parti favur kontra astensjonijiet ma taddix. It-tielet parti. Tillet parti jgħid president favur kontra astensjonijiet. Irridu nagħmlu verifika din id-darba ser nifverifikaw it-tielet parti ta' paragrafu 25. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. And it's been adopted. Taddi. We have amendment number 12. Those who have... Emenda numru 12, minu favur, kontra. Astensjonijiet ma taddix. Emenda numru 4 minu favur kontra astensjonijiet ma taddix. Tridu tamlu verifika? Tajja pwis, ejew namlu verifika dwar emenda numru 4. Il-votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma taddix. Amendment number 1 in paragraph 28. Goes for Emenda numru 2 favur kontra astensjonijiet taddi. Emenda numru 20 favur kontra astensjonijiet ma taddix. Issa f'paragrafu 29 votazzjoni maqsuma għal darbohra l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet taddi. Tini parti votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni magħluqa and it's been adopted and the Taddi. Tillet parti. Minu tillet parti kontra astensjonijiet verifika l darboħra. Votazzjoni miftuħa dwar it-tillet parti. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. Taddi. Paragrafu 34, votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. And it's been adopted. Taddi. Emenda numru 2. Minu favur. Kontra. Astensjonijiet verifika għal darbohra. Votazzjoni miftuħa. The vote is closed. Votazzjoni maluqa. ma taddix. Emenda numru 5 minu favur. Kontra. Assenzjonijiet ma taddix. Issa naddu għal paragrafu 38 votazzjoni maqsuma l-ewwel parti minu favur. Kontra. Assenzjonijiet ta' di it-tieni parti. Favur. Kontra. Assenzjonijiet. Irridu namlu verifika elettronika għal darbohra votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. taddi. Emenda numru 13, votazzjoni nominali, votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Ma tgħaddix. Ser nivutaw dwar it-test oriġinali paragrafu 39 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa. Votazzjoni maluqa. Votazzjoni miftuħa l-darba il-President. Votazzjoni maluqa sam. I'm afraid we have to start, we have to start again. Irridu narġaw nibdew għal darbohra kif qed taraw fuq l-iskrin. Għadu għet juru emenda 13, imma ħna għedin nifutaw dwar paragrafu 39, il-test oriġinali. Votazzjoni issa miftuħa. Il-test oriġinali għajt il-President, paragrafu 39. Votazzjoni miftuħa. Patient colleagues. Ftit tal-paċenzja, kollegi. Votazzjoni miftuħa issa. Votazzjoni maluqa. U tgħaddi. Emenda 6 paragrafu 40. Minu favur, kontra, Astenzjonijiet ma taddix. In Paragraf 40 against Votazzjoni maqsuma paragrafu 40 l-ewwel parti minnu favur kontra astensjonijiet ta' di it-tieni parti favur kontra astensjonijiet. Verifika elettronika. Votazzjoni miftuħa dwar it-tieni parti ta' paragrafu 40. Votazzjoni magħluqa. U taddi. Now amendment 70 roll call vote. The vote is open. Emenda seba' votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. Ma taddix. Emenda 14 favur kontra astenzjonijiet ma taddix. Emenda 24 vot nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u taddi. Naddu issa għal paragrafu 47 bot maqsum dawk favur, dawk kontra. Erġaw repetu n-naħa ta' xelluk jek joġobkom. Nerġaw, minu favur, minu kontra, astenzjonijiet taddi. It-tieni parti dawk li huma favur kontra astenzjonijiet. Ejja nivverifikaw elettronikament. It-tieni parti ta' paragrafu 47. Il-vot huwa miftuħ. Il-vot magħluq u tgħaddi it-tielet parti dawk li huma favur kontra astenzjonijiet se jkollna nverifikaw il-vot huwa miftuħ dwar it-tielet parti. Vot votazzjoni magħluqa u tgħaddi. Naddu issa l-emenda numru 9 eh, vot nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni magħluqa. u taddi. Naddu issa għal emenda numru 23 dawk li huma favur kontra astenzjonijiet taddi. Paragrafu 50 votazzjoni eh, maqsuma favur kontra astenzjonijiet taddi. Tirat parti favur kontra estensjonijiet se jkollna nivverifikaw niftaħ il-votazzjoni għat Tini parti dwar paragrafu 50 votazzjoni mal-woqa u, u taddi. Paragrafu 54 votazzjoni nominali. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U taddi Paragrafu 59 dawk li huma favur, dawk li huma kontra astenzjonijiet. Dispjaċini, pero se konna nivverifikaw verifikaw nerġa' niftaħ il-votazzjoni, nalqu l-votazzjoni u e, taddi. Paragrafu 60. Votazzjoni maqsuma l-ewwel parti hija votazzjoni nominali. Niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. u tgħaddi. It-tieni parti vot nominali u koll, niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. U taddi u koll. Paragrafu 61, dawk favur, dawk kontra, astenzjonijiet, se jkollna nivverifikaw, neġa niftaħ il-votazzjoni. Tinala il-votazzjoni. taddi. Paragrafu 65 dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, naħseb li did darba nista' ngħid li maddiċ. Nivverifikaw mela jekk tixtuq nivverifikaw. Niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. U taddi. Emenda 21, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, din id-darba ma taddix. Paragrafu 67, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, nishtiq namel verifika, niftaħ il-votazzjoni, nalaq il-votazzjoni, u taddi. Emenda numru 17, dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet, taddi. Emenda 10, favur, kontra, astensjonijiet, ma taddix. Paragrafu 71 għanna vot maqsum l ewwel parti hija vot nominali niftaħ il-votazzjoni. Nal il-votazzjoni. u taddi it-tieni parti favur kontra astensjonijiet se jkollha nivverifika nerġa' niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni magħluqa. U ma taddix. Emenda 15 de. Votazzjoni miftuħa maluqa. U ma taddix. Paragrafu 80 dawk favur kontra astenzjonijiet u taddi, però taddi però sabiħar nkunu nafu r-riżultat eżatt x'inhu namluħ mod elettroniku, niftħu l-votazzjoni, nalqu l-votazzjoni. U taddi. Paragrafu 87. Amenda 22. Dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet ma taddix. Paragrafu 89. Vot nominali, votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. u taddi. Paragrafu 93 vot nominali niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa. Tid-darba ma taddix. Paragrafu 96 f'żewġ partijiet l-ewwel parti għandna dawk favur, dawk kontra, sezzjonijiet taddi, it-tieni parti dawk favur, daw kontra astensjonijiet namlu verifika elettronika niftaħ il-votazzjoni. Votazzjoni maluqa mela nerġa niftaħ il-votazzjoni. Issa nalqu l-votazzjoni u ma taddix. Emenda 11 d dawk li huma favur, dawk li huma kontra estensjonijiet ma taddix. Emenda 18 Dawk favur, dawk kontra astenzjonijiet ma taddix. Premessa f'żewġ partijiet. Votazzjoni miftuħa, votazzjoni maluqa. U taddi, it-tieni parti, vot nominali wkoll, niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. taddi u koll. Biftit però taddi. Issa, nerġa niftaħ il-votazzjoni l rizoluzzjoni Nala il-votazzjoni. U taddi. Proset. Now we Issa ser nivvotaw għal eh, nominazzjoni għal komitat tal-xogħol dwar il-font ta' aġġustament dawk li huma favur, dawk li huma kontra astensjonijiet ma taddix. Issa ser nivvotaw għall-amenda 5 fuq it-test oriġinali dawk favur, dawk kontra astensjonijiet ma tgħaddix. Issa nivvotaw għadwa paragrafu 4 daw favur, daw kontra, astensjonijiet taddi. Amenda wieħed de vot nominali niftaħ il-votazzjoni. Nara il-votazzjoni. U taddi. Naddu issa għal emenda seba dawk favur dawk kontra astenzjonijiet. min ċert xivvutaw dawk taċ ċentru. Mela nerġaw dawk favur. Dawk kontra astenzjonijiet taddi. Amenda numru 4, vot nominali niftaħ il-votazzjoni. nal il-votazzjoni u taddi. Issa nivvotaw dwar riżoluzzjoni dawk favur, dawk kontra, astensjonijiet taddi. nifraħ l-awturi. Issa l-aħħar votazzjoni ja riżoluzzjoni mis-sordaf u oħrajn taħt regola design, taħt regola tal-proċedura dwar il-protokoll dwar il-ftejn ta' sħubija dwar is-sajt bejn l-Unjoni Ewropea u l-Marok. Naddi issa il-mikrofonu lis-Sur Daf. Sur President, il-protokoll jikkonsidra l-opinjoni barranija u jressaqa fil-qorti din il-lan prinċipali ta' dan huwa illi jittestja il-kompatibilta tal-ftejm mal-trattat tana ma l-obbligazzjoni fit-trattat tagħna biex nirrispettaw eh, il-liġi internazzjonali. L-effett ta' din ir-referenza mhux se jkun illi jissospendi il-ftejm preżenti il-referenza tista' eh, tagħmel preċedent. Però il-Parlament għandu id-dmir illi jistabilixxi l-integrità ta' trattati kollha tagħna. Grazzi ħafna. Grazzi Sur Daf. And we vote on the resolution. Issa nivvotaw eh, dwar ir-riżoluzzjoni vot nominali niftaħ il-vot niftaħ il-votazzjoni. Kulħadd kellu ċans jivvota nagħlaq il-votazzjoni u ma tgħaddix. So did was how Dak kienet l-aħħar ħaġa li ridna nivvotaw fuqha xorta tfadalli xi eh, affarijiet ngħidilkom. Jiena irċivejt l-opinjoni tal-Konsil fl-ewwel qari tal-ewwel qari dwar il-raġunijiet